dawn iffirmawhom flimkien mal-membri tal-Konsil hemm diversi wkoll eh, elementi li ma jġux iffirmati taħt din leġislat din il-proċedura u bett nistgħu ngħaddu għall-aġenda. Issa, l-abbozz ta' l-aġenda ġi adottat fil-konferenza tal-presidenza fil-laqa tagħha u dan ġim resqa. Sur swabeda talab għal eh, intervent, point of order, Iva mela titkellem wara. Tajjeb, mela. Mannix emendi għall-agenda tal-lum, tal-lum 2-13 ta' tfar, frar, issa, il-grupp tal-ħodor, kif ukoll il-grupp ta' Aljanza Hilsa u koll, xtaqu li illi il-mistoqsija orali dwar fettabilità tal introduzzjoni ta' ta' stabilità issir wara id-dibattitu konġunta bejn l-Unjoni Ewropea u l-Marok. Mxat eh, li xtiq jgħid dwar dan su kombendit? Le, Iva? Inti prezentajt dan il-punt korrettament hemm tliet rapporti agrikoli u hemm diskussjoni dwar dawn u dawn għandhom jitqisu flimkien. Grazzi ħafna il-grupp tal-ħodor jixtiequ illi dana jitqis wara il-punt dwar il-ftajim bejn l unja Ewropea u l-Marok. Aktar eh, ma favur? Aw xaħat li jixtieq jitkellem kontra? Mhux il-każ. Bekk u fuq din it-talba. Dawk favur it-talba tal-ħodor. Kontra. Astenzjonijiet. Din tiġi adottata. Bekk id-debattitu is-seħ wara il-ftejn bejn l-Unjoni Ewropea u l-Marok. Memx talbiet għal-emendi għal jim l-oħra, bekk nistaw u kol nadattaw l-agenda għal-jiem ta' wara, Iva u kas Point of order is sur sobada, jek joġbok. Presidente. Grazie ħafna, President. President, nġbet l-attenzjoni tijak għal-kas u nittama li inti tieħu l-passi meħtieġa. Jekk nifhem hemm website partikolari illi xi kultant jagħti tarif eh, importanti u kenna ġurnalista Ungeris illi attakka lil Nelly Cruz. huma għamlu eh, hemmhekk saru attakki u wkoll kontra kollegi oħrajn. U dan jinkludi Sinjura Ludicek, dan huwa ġurnalista. U forsi intom issaqsu aħna x'għandna x'naqsmu. Iżda f'demostrazzjoni favur Orban fl-Ungerija huwa kien preżenti u organizza din id-demostrazzjoni Uma kellhom ukoll eh, messaġġi antisemitiċi waqt din id-demostrazzjoni. Jiena naħseb illi aħna allura rridu ninvestigaw eh, din il-kwistjoni. Jekk it-traduzzjoni li narċevejt hija korretta, naħseb illi l-Parlament Ewropew għandu jiddefendi l-unur ta' Sinjura Ludoċek li lin jekk inti favur jew kontra Orban. Iżda naħseb illi dawn il-kummenti mhumiex aċċettabbli jekk is-Sinjura Nelly Cruz qed tiġi attakkata għaliex qiegħda twetta l-attivitajiet skont il-pożizzjoni tagħha din mhix aċċettabbli lanqas u għalhekk Jina naħseb illi jeħtieġ illi aħna nżommu sot għal ċertu standard morali f'dan it-tip ta' dibattitu politiku. Dawn dan l-ġir mhuwiex aċċettabbli. Xi wħud qalu illi dawn huma gideb, jiena ma nistax nikkummenta, iżda il-mod kif is-Sinjura Ludacek ġiet ikkritikata u l-mod kif ġiet ippreżentata lil pubbliku fil-Ungerija mhix aċċettabbli għalhekk President jekk jogħġbok tista' tinvestiga dan il-punt kif ukoll jekk hemm bżonn tiddefendi l-dinjità ta' Sinjura Ludacek hawnhekk hawnhekk f'din il-Kamra. Grazzi. Grazzi ħafna l-Sur Swoboda, Iva ovvjament. Jiena se investiga il-kas jekk ikolli dokumenti relatati u jiena ovvjament niddefendi id-dinjità u l-unur tas sinjura Ludoċak jekk hija ġiet attakkata dan il-mod. U nieħu l-miżuri meħtieġa biex niddefendiha u jkolli kuntatti ma' President Barroso, President tal komissjoni u nara jekk il-Kummissjoni wkoll u xed tagħmel xi ħaġa biex tiddefendi lis sinjura Nelly Chris forsi żewġ istituzzjonijiet jistgħu jaħdmu flimkien f'koordinazzjoni. Sinjuri, fil-bidu tal-plenarja nixtieq inqajjem punt